kien hemm xi ħadd li ġi li tneħħitlu l-immunità minn naħa tal-rati ta' Vilnius hemm ħajkun hemm ukoll l-approvazzjoni tal-minuti ġveri dwar l-approvazzjoni Sofokleus, jekk memx oppożizzjoni allura nistgħu nimxu imbagħad eh, l-ewwel l-ewwel punt ta' rapport ta' Sur Benson, votazzjoni. Iva, grazzi ħafna 11 sena ilu kien hemm attak minn ħattam terroristi iżlamiċi fuq il-ħelsien tal-punent. U naħseb li dan u għam ċans biex aħna jkonna minuta ta' silenzju bunur ta' dawk il-vitmi kollha li mietu. Grazzi ħafna. Mwiex eh, dan mhux fuq l-aġenda tagħna ma naħseb li jkun eh, xiera li nqumu b'memorja tal-vitmi kollha ta' 9 ta' Settembru. Tal-11 ta' Settembru, skuza.